jintbatu l-reġim jew l-organizzazzjonijiet terroristiċi eh, u ma jistax ikun hemm il-battalji jekk qabel ma jkun hemm dan il-proċess ta' paċi. Aħna ħankomplu napplikaw is-sanzjonijiet Ewropej fuq l-individwi eh, li huma responsabbli fir-reġim li li waslu għal aktar dbatija fuq il-ċittadini. U mhux se naqsu liċ ċittadini Sirjani iżjed. Din hija battalja ġeopolitika u għalhekk għal nisirjani u anki għall interessi tagħna eh, għandna bżonn li nirdoppjaw l-isforzi tagħna sabiex insibu l-interess komuni mal-stakeholders l-oħrajn, l-Russja, l-Istati Uniti, t-Turkija u oħrajn u bekk inkunu anke nistgħu forsi naġġornaw id-diskussjonijiet tagħna f'Washington. Grazzi. Grazie ħafna, issa mill-PPE ngħaddi l-kelma lis sinjura Sojdrova għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. rappresentant Oli għal dikrazzjoni tiegħek. Inti semmejt eh, kwistjoni importanti ħafna tal-gwerra fis-Sirja. Oh f'din id-disa sena maħniex fl-aħħar fit-tmiema. Naħseb importanti li nimxu l-qoddim hemm ħafna nies li qegħdin jaħarbu mit-truppi ta' Assad. Qegħdin jippruvaw jaqsmu l-frontiera hija possibbli għaliex il-frontieri issa eh, inalqu u l-organizzazzjonijiet umanitarji qalu li hemm miljuni ta' nies qed jippruvaw joħorġu Eh, l-Unjoni Ewropea għandha tipprova tagħti xi tip ta' jnuna umanitarja lil dawn individwi u hemm bżonn li jkun hemm il-proġetti li jsiru fil-post in situ eh, biex bekk eh, nejnu l-dawn in-nies ċivili, speċjalment hemm ħafna tfal fosthom. Nitlob għalhekk li l-Unjoni Ewropea tagħmel iżjed tfal u nappoġġawhom eh, billi nagħtuhom l-edukazzjoni l-iskola f'dawn ir-reġjuni mhijiex faċli imma hija importanti ħafna għal dawn it-tfal ħalli jkollhom xi tip ta' futur qudiemhom. Ovvjament din mhijiex eh, soluzzjoni ta' żmien twil bħalissa dan, kollu qed jiddependi fuq l-iżviluppi ta' Idlib, Damasku, eh, l-Ankara u Moska kollha huma marbutin ma' din is-sitwazzjoni rridu naraw kif, l-affarijiet ħajżviluppaw fidlib. Eh, u x'inhi l-irwol tal-Unjoni Ewropea? L-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti imma naħseb illi xi ħaġa trid issir fil-ġusma Uda u għalhekk jiena nixtieq nitlob li kollha irwol ikbar bħall-Unjoni Ewropea mhux biss il-ġusma Uda. Is-Sinjura Piri. it-titlu ta', ta dibattitu tal-lum fuq is-sitwazzjoni tas sigurtà fis-Sirja għandha wkoll l-ironija tar-realtà għaliex kollegi realtà hi li m'hemmx sigurtà fis-Sirja, m'hemmx sigurtà għal nies ċivili illi ħarġu mill-provinċja u issa qegħdin jiġu bombardjati fid-dlib. Hemm biss disprament kissir u imwiet kien hemm 68 ftar illi ġew attakkati, 363 inqatlu, ħafna refuġjati illi ma jafux fejn ħajmorru, ma m'għandhomx ħwejjeġ, m'għandhomx ikel għal darbaħra din hija reġim eh, tas Sirja flimkien mal-alleati tal-Iran u l-Russja li għadin jkompli attakkaw nis ċivili u l-isptarijiet li qed jiksru l-liġiet umanitarji. Kollegi nittama li dal-waqt eh, is-sur Bashar Assad jikun fil-belt tiegħi f'Dehejk sabiex ikun hemm xi tip ta' ġustizzja għal til ta' dawn miljuni ta' Sirjani. Grazzi. Nirringrazzjak issa fissem eh, Renew ngħaddu għas Sinjura Vautmans għal minuta u nofs. Grazzi. Kollegi, Sur Borrell. Mill-2018 nafu li jidlib edha taħt pressjoni kbira u rezistenza kbira għal reġim ta', ta Assad. E, sena l-oħra l-Istati Uniti abbandonat l-nista Sirja u xamlet l-Europa Ejja nkunu onesti, l-Ewropa fil-verità ma mliċwis għal dawn il-troppi tal rezistenza demokratika. U qed naraw eh, konflitt eh, u ħafna nies qegħdin jaħarbu. Issa, x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea? U x'għandha tagħmel? Faċli li tagħmel din mistoqsija, ma diffiċli tweġibha. L-Unjoni Ewropea għandha Aħna aħna ħallejna l-Erdogan u l-Putin eh, jagħmlu li jridu issa qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Il-Kunsill dejjem kien difiż dik kienet ċaġa ħażina u eh, jiena ma nixtieqx nikkritika lil Franza ma eh, jidher li l-Unjoni Ewropea ma sabitx laqda. Jekk għandna jkollna strateġija komuni għaliex eh, għaxen anki t-Turkija għandhom raġunijiet eh, għalfejn jitalqu l-barra l-Assad. U allura jiena naħseb illi l-ewwel rridu naraw li jkun hemm ceasefire speċjalment għal nies ċivili, t tfal u n-nisa. Grazzi. Issa ngħaddu għas Sur Marjani għal minuta u nofs. Sur President, Zbalji u l-Europa tkompli l-Unjoni Ewropea u l-ħafna stati membri samu pożizzjoni radikali fuq il-konflitt fis sirja minnaħa kien hemm ir-rebelli minn-naħra il-ħażin il-gvern tas Sirja mbagħad ir-realtà ftit ġimgħat Kien hemm il-fazzjonijiet Iżlamisti għaliex ma kienux jirrappreżentaw ftit li xejn fil-konflitt fir-ribellioni kien hemm attakki fi Franza u kontra il-minoranzi. Dana biex, biex noġbu lil Erdogan u lill arabja Sawdija, eċetera. Aħna rridna res u il- qed naraw illi wasal il-moment tal-kundanna l-Putin u il-bombi tiegħu għamlu daqshekk ħsara daqskemm għamlu l-bombi tal-oħrajn imma issa rridu inħarsu il-ġihadisti fil-lib imma nfakkarkom il-frażi fir-rapport tal-Kunsil tas-Sigurtà f'Lulju. Idlib huwa issa l-ikbar depożitorju ta' ġellieda barranin fid-dinja, x'se nagħmlu bihom dawn it-terroristi, maħni se nerġgħu nilqawhom fl-Ewropa. Mela, jekk ħadd ma jridhom x'se nagħmlu bihom, inħallu il-gvern Sirjan jagħmel dak li jagħmel kull gvern kieku illi jġib il-paċi billi jeqret ir-rebelli. Grazie ħafna issa għal ħodor Naddi l-kelma l-Sinjura Neumann għal minuta. Wara idlib kien hemm ħafna nies li jippruvaw jaħarbu mill-pajjiż. 3 miljun persuna qegħdin eh, maqbudin f'din il-gwerra eh, fir-reġjun. L-iskejjel, l-isptarijiet qed jiġu bombardjati. Dak li qed jiġri fidlib hija l-liġi ta' orrur dak li qed jiġri. Irridu naraw xistaw nagħmlu, irrid ikun hemm l-isforzi kollha ta' diplomazija min-naħa tagħna sabiex ikun hemm ceasefire u Ir-Russja u t-Turkija wkoll irridu jagħmlu xogħolhom, irridu nipproteġu lil dawk li huma l-aktar li huma vulnerabbli. Sur Borrell, palissa soluzzjoni mhijiex qudiemna u allura hemm bżonn għalhekk hemm bżonn illi nieħdu passi żgħar imma mod konsistenti biex aħna nkunu nistgħu eh, niġildu din il-problema fis-Sirja. Jidher li l-Kunsilla għamel pass il qudiem u għanna nkomplu nieħdu dawn il-passi l qoddim L-Onorevoli Ġambaski għal-minuta. Signora President, kollegi, Sur Rappresentantoli, jiena qed nisma' l-mistoqsija x'tista' tagħmel l-Ewropa u għaliex mhux qed tagħmel dak li għandha tagħmel. Kollegi tafu illi intom ma tistgħu tagħmlu xejn. U li ħadd mill-gvernijiet tagħkom u se jagħmel xejn sakemm ma tibdew tbijaw l-armi l-Arabja Sawdita u talqu għajnejkom għal dak li qed jagħmel dittatur bħal Erdogan. Umbat jasbu li huma Islamisti moderati ma tistgħu tagħmlu xejn ħlief milli toqogħdu tiddiskutu hawnhekk jiġifieri taħlu l-ħin. Għaliex kollegi, intom tafu illi l-Islamisti moderati iħanxru l-irjus tal-insara u dawk illi il-gvernijiet tagħkom jiffinanzjaw huma fil-fatt tradituri sakemm ma intom tifhmuh dan mintom se tkunu tistgħu tagħmlu xejn. Grazzi il-kellim li miss għal Gwe u għall-Onorevoli Jorju għal minuta. Onorevoli Viċi President, m'għandniex bżonn Ponzju Pilatu hawnhekk għaliex il-traċedja li għaddejja fis-Sirja ħadd ma jista' jsib il-kliem biex jiddeskriviha għaliex aspett kull aspett tagħha jsir iktar tal-mistħija Fl-aħħar attakk fil-Idlib kien hemm 700 eh, student Sirjan li ġew maħtufa mill-forzi appoġġati mit-Turkija. Oħrajn qegħdin edin jitħlu f'organizzazzjoni terroristiċi oħrajn edin jaħarbu hija sitwazzjoni verament tal-waħx. Il- Sur Tayyip Erdogan fetaħ il-bibin tal-infern fir realtà Aħna maħniex qegħdin nitkellmu dwar ċifri, di mhix statistika dawn huma nies huma nisa tfal trabi għandhom dritt tal-futur l-Ewropa se tkun iġġudikata b'dak li qed jiġri fis-Sirja u fil-vant tal-Mediterran li l-Ewropa qiegħda tiġi iġġudikata. U għalhekk naħseb li hemm bżonn li nifmu li qegħdin jiġu preparati skemi diaboliċi li qegħdin iwasslu għal dan l-orrur illi qegħdin naraw. L-Onorevoli Santos. Grazzi ħafna, President. Iktar mietu ħafna nies anki eh, 600.000 persuna spostata internament. Pajjiż meqrut u dawk li għadhom ma nqatlux qegħdin ibatu ħafna attakki indiskriminati, attakki fuq il-popolazzjoni ċivili, fuq l-infrastruttura minkejja l-appelli li saru sabiex jieqfu l-ostilitajiet ħafna nies qegħdin jgħixu barra mingħajr saqa fuq rashom, mingħajr ikel u m'għandhom xejn rridu nagħtu għajnuna lill popolazzjoni u hemm bżonn ukoll li jintlaħaq ftehim skont ir-riżoluzzjoni ta' l 2254 tal-Nazzjonijiet Uniti kien sar appell sabiex jinħolqu korituri umanitarji u jkun hemm kundizzjonijiet ta' sigurtà meħtieġa sabiex it-timijiet tal-assistenza umanitarja jistgħu jgħinu lill popolazzjoni Tista' tgħidli x'risposta waslitlek imbagħad wara dawn l-appelli? Kellim li miss l-Onorevoli Etienne għal-minuta. Grazzi minn frar tal-2019 kif attenti sur Borrell il-konflitt ħrax u iktar minn miljun persuna ġew spostati minn settembru tas sena li għaddiet law il-idlib u il-vicinanzi ġew eh, bombardjati mill-forzi armati tar Russja u eh, mill-forzi ta' Bashar u issa il-konflitt qiegħed jeħrax minn mindu daħlet il-Turkija fih. 80% tan-nies li ħarbu huma nisa u tfal dan l-spostament huwa l-ikbar li qatt seħħ minn meta faqqat din il-gwerra fl-2011 u f'dawn l-aħħar Disa snin, 400.000 persuna nqatlu 22.000 minnhom huma tfal. U aħna l-Ewropej x'għamilna xejn, bidejna fuq zaqna bqajna, aħna rridu nitolbu waqfin bil ġliet insibu soluzzjoni politika għal dan il-konflitt. U eh, dak li għattinti Sur Borrell, fiex se jsarra fil-verità, aħna għandna responsabilità lill kurdi f'dan ir-reġjun, għandna dmir morali il-kellim li miss Ivan David għal minuta. Hemm il-pożizzjoni ta' Turkija Umbat il-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea hija dajfa u saċertu punt anki korrotta. Imma t turkija qiegħda f'pożizzjoni aktar b'saħħitha. U ikunu xikunu sanzjonijiet li nimponu fuq it Turkija xej ma jkollu effett it Turkija tkompli tagħmel dak li trid tagħmel fis-Sirja u it-Turkija eh, edha tat il-flus biex tagħmel dak li trid tagħmel u l-Unjoni Ewropea ma tagħmel xejn. It-Turkija tagħmel dak li trid. It-Turkija eh, persegwitat l-insara u l-Kurdi u miljun minnhom kellhom jaħarbu mit-Turkija propju minħabba din il-persekuzzjoni. U naħseb illi rrid namlu minn kollox biex niblokkaw l-attività ta' Turkija, mhux biss semmek imma anki fit-tramuntana ta' Ċipru. Is-sitwazzjoni hija nwera dal-konflitt qatel kważi 400,000 persuna mill-2011 law. Huwa konflitt li fih ħafna interessi li huma kontra xulxin. Irridu nsibu soluzzjoni għaliex il-popolazzjoni Sirjana qiegħda dbati ħafna. Batew wis eh, għal żmien twil żejjed. Aħna tajna ħafna flus bħala għajnuna, imma dawna mhumiex soluzzjonijiet huwa biss qatra fil-baħar tal-problema. Tal, tal, tal, tal problema Aħna rridu nagħmlu dak kollu illi nistgħu sabiex ikun hemm deeskalazzjoni u l-konflitt jiġi frizzat u jkun hemm waqfim mill-ġlied li jiġi rrispettat. L-influenza tal-Ewropa fil-ħuq ta' dan il-lan se jiċċekken ħafna jekk ma titkellimx bleħen wieħed kemm fuq livell ta' Nazzjonijiet Uniti ta' NATO u anki tal-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn urġenti għal pragmatiżmu u determinazzjoni diplomatika. Grazzi. Grazzi. Nikolaj Willemsen għal minuta. Ir-rivoluzzjoni fis-Sirja bdiet bħala rewwixta popolari kontra dittatur kattiv imma il-reġim ta' Assad ħa passi verament estremi u issa Sirja saret il-post fejn il-setat il-kbar fid-dinja qegħdin jiġġieldu hemmhekk biex jara min se jirbaħ issa tintuża l milizja biex issir uh, tindif uh, fil- fis-Sirja u Putin qed juża r reġim ta' Assad minħabba il-ksur tal-liġi internazzjonali sur Borrell l-Unjoni Ewropea trid tappoġġa l-Kurdi u l-forzi pro-demokratiċi fil-ġlieda kontra Daesh u l reġim ta' Assad. Ejjew nirrikonoxxu l-awtorità fil- ċlok u nieħdu sanzjonijiet kontra Erdogan sakemm jieqaf din l-invażjoni u wejja inħallu il-forzi tan nazzjonijiet Uniti li tażamma tal-paċi fil-majestral tal-Sirja. Wasal il mument illi nagħmlu xi ħaġa. il-psu il-headphones jekk joġobkom. Blue card taċċetta dil-mistoqsija Iva. Sur Wallace. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena nixtieq nistaqsi lill aħħar kellim. Jekk taħsibx illi r rwol tal-Unjoni Ewropea, tal-Istati Uniti, tal-Arabja Sawdija u l-UAE biex jiddestabilizzaw ir-reġjun u taċċetta l-fatt illi din hija gwerra illi inħolqot minħabba l-intħil ta' dawn is-setat huma taw l-armi l ġihadisti huwa jaħmerija illi wieħed jgħid li l-Kurdi qed jiġġieldu kontra s-Sirjani u għandhom il-problemi ma' Torok u mhux mar-reġim ta' Assad u l-Unjoni Ewropea għandha idea imdemmin. Sir Williamson, l-interessi ġeopolitiċi fis-Sirja iva ma' palmarajna kien hemm dimostrazzjoni paċifika minn mijiet ta' eluf ta' ċivili fis sirja li talbu l-libertà u d-demokrazija u dik it-talba intlaqat b'oppressjoni brutali mir-reġim ta' Assad. U aħna x'se nagħmlu? l-Unjoni Ewropea trid iżżomm mal-Kurdi u l-forzi pro-demokratiċi fis-Sirja biex tiġġieled tad-demokrazija u l-libertà. B'hekk biss jista' jkun hemm stabilità u paċi fis-Sirja u fil-Vant Nofsani. Bardzo dziękuję. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Pizzola għal minuta. Grazzi ħafna il-gwerra fis sirja ilha għaddejja għal disa snin imma l-eskalazzjoni fidlib waslet għall-lar kriżi umanitarja fir reġjun daqs il-Jemen. il kważi 400.000 persuna kellhom jaħarbu minn Diċembru tas sena li għaddiet law u miex l-ewwel darba 80% minnhom dawn ir-refuġati kienu mill-gruppi l-iktar vulnerabbli ġifieri nisa u tfal. 53 istituzzjoni tas-saħħa kellhom jieqfu u fost it-tfal refuġati inqas minn kwart minnhom qegħdin imorru l-iskola 2.8 miljun persuna għandhom bżonn ta' assistenza umanitarja u l-kriżi umanitarja qiegħda eh, ssir minħabba l kundizzjonijiet meteoroloġiċi l-Unjoni Ewropea irrid ikollha rwol attiv trid tipproponi soluzzjonijiet irridu nintensifikaw id-diskussjonijiet bejn il-partijiet ikkonċernati u anki noffru pjattaforma multilaterali għal soluzzjoni ta' dan il-konflitt. Kien hemm konferenza fi Brussell dan l-aħħar li waslet għal riżultati mal-Libja forsi nistgħu nagħmlu l-istess f'dan il-każ. Grazzi ħafna l-Onorevoli Glucksman għal-minuta. Grazzi ħafna President sur rappresentantoli kollegi. Nitlobhom il-koll li taraw il-videos li tqedu fuq il-social media mill-asadu supporters tiegħu dan l-aħħar il-mutilazzjoni tal-iċsma nis jilabu bil-irjus tal-vitmi. Oħat ma jagħti każ, truppi russi illi eh, farku l-isptarijiet u aħna nħalluhom jagħmlu li jridu kif għamilna l-aħħar disa snin u hawnhekk għet nisimgħu. Nis f'dan il-Parlament illi qegħdin jagħmlu l-iskużi għar-reġim u kiko kieku qegħdin jippruvaw għom biex jeqirdu r-rebelli jdilkom jiena venament nistħi u nitolbok sur rappreżentant Oli li qatt m'għandek iċċedi għal dawk illi irridu illi jinnormalizzaw ir-relazzjonijiet taħħom tagħhom il-post ta' Assad huwa quddiem il-Qorti Kriminali Internazzjonali. Sinjuri, għandna tmin persuni illi jixtiequ jitkellmu taħt il-proċedura catch tijaj jekk joġobkom żommu mal-ħin l-ewwel persuna huwa s-sur Basescu. Grazzi. Mela, fuq is-Sirja irridu nifmu illi l-Unjoni Ewropea għaddiet minn bosta fażijiet. L-ewwel l-Unjoni Ewropea ridet ras Bashar al-Assad fuq platt f'dawn l-aħħar sentejn jew tlieta issa qed ngħidu le mhux rasu rridu, rridu il-resquh quddiem il-qorti, rridu li jkun hemm l-elezzjonijiet fis-Sirja. Din hija nuqqas ta' konsistenza u jiena mill-bidu kelli dubji aħna mill-bidunet għadna lura ma ridna nwaqfu l-Franċiżi u issa noqogħdu nilmentaw dwar dak li qed jiġri fis-Sirja. Sirja se tibqa' taħt il-kontroll tar-Russja dik hija realtà. Ingergru wkoll illi Turkija daħlet fit-tramuntana tas-Sirja mhux kulħadd kien jagħmel hekk sabiex iħares il-frontieri tiegħu stess. Għalhekk keżis kollegi, sakemm aħna ma nifmux li biex wieħed ikun parti minn deċiżjoni fisser li tipparteċipa fit-teħid ta' dik id-deċiżjoni, aħna nistgħu noqogħdu ngergru kemm irridu fuq id-diżastru li hemm fis-Sirja ma jew nintervjenu u nħallu l-Franċiżi jintervjenu wkoll jew jekk ma nagħmlu xejn nagħlqu ħalqna x'aħna responsabbli. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss huwa Sur Ruiz Deves, nagħtu l-kelma lil kulħadd. Grazzi ħafna, President, grazzi ħafna li rappresentant Oli għal eh, kontribuzzjoni lejn id-diskussjoni fuq is-Sirja. Mhux ser nitkellem dwar l-imwiet, l-atroċitajiet u l-vittmi ċivili ħafna daw il-punti dirġgħu indirizzati mill-kollegi hawnhekk din il-Kamra. Ovvjament Aħna nemnu li huwa bżonjus li nigarantixxu aċċess għall-appoġġ umanitarju fl-istess ħin aħna nirrikonoxxu din hija sitwazzjoni fejn huwa diffiċli li wieħed jintervjeni fil-prattika fil-kas tal-Libja kien hemm embargo tal-armi u r-rappreżentant Oli kien għadu pjuttost lura kien qed jappoġġa l-Unjoni Ewropea dwar dan huwa ċar li ir-reġim tas-Sirja għandu aċċessu għall-armi u għall-munizzjonijiet. Il-kwistjoni hija u jekk hux possibbli nimponu embargo fuq ir-reġim ta' Bashar al-Assad, Sur Miller. Għazzafna President. aħna qegħdin nesperjenzaw sitwazzjoni drammatika qed nesperjenzaw kriżi umanitarja, diversi refuġati li qed jaħarbu mill-gwerra lejn it-Turkija qed ukoll jikkampaw jikkampjaw fil-fruntiera tat-Turkija u mbagħad hemm l-invażjoni tat-Turkija li mhux qed tipprevjeni ebda Mbagħad eh, qegħdin nesperjenzaw l-Turkija li qed jipprovdu l-armi għas suċċessur tal al qaeda Naħseb li din hija dan huwa messaġġ ċara l-Ewropa biex innegozja u jagħmel il-pressjoni fuq it-Turkija. Aħna wkoll irridu nopponu il persekuzzjoni tal-Kurdi, l-atroċitajiet tal-gwerra li jisiru mill-ġihadisti li huma imħalsa u armati mit-Turkija kontra il-minoranzi Kurdi. Grazzi ħafna issa imis is-sur Mavrides. Grazzi ħafna President, jiena nixtieq niċċara xi ħaġa fil-fatt. Ma qed ma nammirax ir-reġim ta' Bashar al-Assad id-dejn ir-reġim huma mottija bid-dem, però qed nisma' ħafna konfużjoni. Sissa jiena ħsibt illi kellna deċiżjoni unanima. Edna li l-antana tal-dinja ċivili huwa illi niġġieldu il-ġihadisti u l-Istat Islamiku. Jekk dan inbidel, għaw min irid jgħidu pubblikament il-mistoqsija hija min qed jiffinanzja lil dawn il-ġihadisti. Min qed jibgħat it-truppi biex jibqgħu joqtlu ibiċru lin-nies min qed jiffinanzja għal diversi snin lil dawn in-nies. Għandu isem is-sultan il il-ġdid ġewwa Ankara jismu Aġib Erdogan li għal-problema li tiffaċċaw. U min tkellem dwar dan għal mhux għax qegħdin naħfru tali għatti kriminali għax aħna għanna bizzejiet kuraċ li nitkellmu fil-verita għax nemnu fil-valuri Ewropej. Grazzi ħafna il-Sinjura Kempa. Grazzi, grazzi ħafna, President. Sur rappresentant Oli, jina naqbel ma dak intijat preċedentement illi fis-Sirja u anka fil-pajzi fil-viċinat qed niffaċċaw katastrofi umanitarja. fal per se hemm 10,000 tfal orfni li qed jiġu l-assistenza ġewwa pajjiżi pajjiżi u involut. Apparti l-kontribuzzjoni tagħna lejn l-Aġenda Ewropea biex ninvestu iktar fondi f'lajnuna umanitarja fil-Lebanon u Ġordanu fis-Sirja. Ġiri dak li għattint l-investiment huwa importanti, però illum huwa importanti, però l-Ewropa huwa l-ikbar l-ikbar kontribwent, però għandna wkoll informazzjoni li minn 1.5 miljun nisrani fis-Sirja kull mem 200.000. Sitwazzjoni hija drammatika, irridu nappoġġjaw l-NGOs, il-missjonijiet, il-nies tal-knisja, illi qed jgħinu lil dawn dawn it-tfal jipprovdu assistenza, assistenza medika huwa appell lid-dinja kollha. Issa nagħti il-kelma lil nagħti il-kelma lil Sandra Pereira. Grazzi ħafna, President. Dawn id-dibattitu li qed niddiskutu issa Waqt l-affarijiet għadhom qegħdin iseħħu fuq il-post. Dan id-dibattitu tal-lum jittratta wkoll konvoj mill-Repubblika Ċeka li wasal ġewwa Idlib ġewwa Idlib. Qed jipprovaw jikkontrollaw ir-riżorsi naturali minn min dak il-pajis eh, bażi strateġika ħafna. U dan kollu jmur kontra il-liġi u r-rittijiet eh, umanitarji li t-nprofaw nagħmlu, nridu namlu huwa li nwaqfu tali proċess ta' destabilizzazzjoni minn barra is-sovranità u l-integrità tas Sirja għandhom jerġgħu jiena ta' eh, ħajja, grazzi ħafna. Is-sur migwala sal-minuta. Grazzi ħafna l-armata sirjana qed tagħmel il-progress kontra il-ġihadisti Torok u l-Istati Uniti il-gvern qed isibu diversi armi Amerikani użati mill-ġihadisti. Ġihadisti. Dawn il-fanatiċi ġenoċidi ġew imħarġa u ngħataw assistenza loġistika mill-Istati Unita, l-Istati Uniti, l-Renju Unit, Franza, Turkija u l-UAE. Dan ukoll wassal biex il-gwerra titkompla mijiet ta' vittmi, elmiet u ta' eluf ta' vittmi għan L-Ewropa issa qed titlob l-aċċess għall għajnuna umanitarja fil-provinċja aħna qegħdin nimponu sanzjonijiet li qed iwasslu għal ħafna żminijiet ibsin fuq il- fuq il- fuq is-Sirjani. Intom ħalletu dawn ġihadisti jistu għalfej ma toħduhomx lura sa ma triduhomx, grazzi. Grazzi, grazzi ħafna President, ma mebda dubju il-Sirjani ilhom ibatu għal disa snin jew iktar, però għaliex ġara dan kollu għax Is-sitwazzjoni politika kontra l-gvern ta' Assad ġi, ġi, ġi, maktuf mill, aspetti internazzjonali u bekk il-ġihadisti daħlu ġewwa pajjiżhom permezz ta' Turkija u 10 snin wara ma setawx jelbu dak il-gvern illi reġa' l-poter. U la darba dawn ħadu l-poter s-seteljaw man nies oħrajn rridu jmorru lura mal-gvern mal-nies oħrajn marru lura li qiblu. Hija ironika meta nitkellmu dwar il-foreign fighters illi ġew minn pajjiżi u aħna ma naċċettawhomx lura u nistennew li s-Sirjani jiffaċċawhom. Irridu nneħħu s-sanzjonijiet niddiskutu mal-gvern u nerġgħu nagħtu il-paċi f'dak il-pajjiż nieħdu responsabilità qarwu l-Ewropa f'dan id-diżastru u naċċettaw ir-rwol tal-gvern tal tas-Sirja biex iwaqfu l-ISIS. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lil viċ President Sur Borrell Fontanels. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi ħafna l-membri kollha li parteċipaw f'dan id-dibattitu. Kull ma nistanajt huwa li jiena naqbel u naqsam is-sens ta' frustrazzjoni riflessa fil-diversi interventi li għamiltu għaliex meta aħna nipprovaw niffaċċaw il-kriżi tas Sirja rridu nirrikonoxxu illi l-Ewropa ma felħitx biex teżerċita ċertu setat kull ma ngħidu li jrid isirek, dak li kun jrid jagħmelek jew xiex iżda bliema forza nistgħu fil-fatt ikonna effett fuq l-atturi konċernati. Edna li ma jistax ikun hemm ebda soluzzjoni militari, però fl-aħħar mill-aħħar dak li qed naraw qudiemna bħalissa minant min, ovvjament minant dawk illi jistaw f'tali situazzjoni jamlu użu minn tali, tali forza militari. Mux il-kas tal-Europa ġviri nkomplu nkompru, nħedġu lil dawk li qed jagħmlu użu minn l-użu militari biex jaċċettaw illi kunem l-aċċess għall-għajnuna umanitarja waqfu l-effett fuq iċ-ċivili, jirrispettaw il-liġi umanitarja internazzjonali, jipproteġu l-ċittadin wara kollox. Nafu li din hija dikjarazzjoni ta' prinċipju mem ebda forza koerziva hija realtà is-Sirja hija lezzjoni għall-Ewropa. Ħala! attur ġeopolitiku li nixtieq nkunu, però jekk verament irridu nkunu attur ġeopolitiku rridu nkunu nistgħu nieħdu azzjonijiet u jkollna l-mezzi għad-dispożizzjoni tagħna. Jekk ma nagħmlux dan, ser ikonna iktar u iktar dibattiti bħal dan tal-lum, dibattiti fejn nibqgħu ngħidu li għandna nagħmlu hekk, eċetera, eċetera. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. E, issa dan jikkonkludi dan id-dibattitu tagħna. Issa għan komplu fil-punt fuq il-punt li għanna fuq l-agenda li għam istoqsijorali l komissjoni l-istrategija komprensiva ġdida u Afrika nixtieq infakkar lil kulħat illi biex ikun hemm biex wieħed jagħmel użu mill-proċedura catch jew il-blue card tistgħu tużaw sija metodi tradizzjonali u metodi elettroniċi għad dispożizzjoni tagħkom. L-ewwel kellem huwa l-awtur is-sur Tobe. Ma' President, Kommissarju, kollegi, l-istrateġija komprensiva EU Afrika hija opportunità għal tluq mill-ġdid ta' relazzjoni bejn l-Ewropa u l-Afrika. Ejja nwedu l xuxin hawnhekk illum milli aħna ser nipprovaw nimxu il qudiem l in mill-kliem u l-intenzjoni tajba li jkollna lejn azzjonijiet konkreti. Ejja u nkunu orjentati strateġikament lejn azzjonijiet tagħna u ma naħlux iktar żmien. Strateġija ġdida għandha tirrikonoxxi s-saħħa, l-potenzjal fl-ekonomija Afrikana. is-segwi interessi strateġiċi, interessi reċiproċi u tappoġġa l-implementazzjoni tal- l-għanijiet tal-izvilup sostenibli biex l-istrateġija tkun ta' suċċess. Jina nemmen li tlet affarijiet huma jużi L-ewwel net. Viżjoni ċara tal-endgame. U pjan biex namlu użu ta' avviċinament komprensiv bil-mezzi kollha dispożizzjoni tagħna. It-tieni għarfin dwar x'nistgħu niksbu jekk fil-fatt nirnexxu biex insaħħu il-partenarjat tagħna u xem perikolat jekk ma nagħmlux dan it-tielet li niddefinixxu kif nistgħu nagħmlu użu aħjar mill-mezzi tagħna u li l-Kommissjoni tkun mexxejja biex tikkoordina l-istituzzjonijiet kollha u l-Istati membri kollha għal dan. Jeżistu ħafna opportunitajiet reċiproċi ta' benefiċċju, tkabbir ekonomiku, xogħol, kummerċ. Jeżistu wkoll sfidi immedjati, sfidi ta' klima, sfidi ta' faqar, konflitt u immigrazzjoni irregolari. Il-popolazzjoni li qed tikber fl-Afrika tfisser illi il-livelli ta' faqar ser jibqaw jikbru fl-2030 il-faqar huwa mbassar illi jkun esklusivament iċċentrat fl-Afrika Il-konflitti qegħdin hemm ġewwa pajjiżi li qed jiffaċċjaw faqar u livelli għoljin ta' qatt. Fisem il-Komitat tal-Iżvilupp jiena ressaqt serje ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni. U nispera li llum ikollna ċertu tweġibiet ċari l-ewwel nett. Kif l-istrateġija effettivament tikkontribwixxi għall-implementazzjoni tal-STGs? u l-anijiet objettivi tal-redikazzjoni tal-faqar li ma' miżuri u li ma' mekkanizmi ser jinġibu fis-seħ. It-tieni, kif l-istrateġija ġdida ser tikkontribwixxi għall-interess strateġiku u l-prioritajiet komuni taż-żewġ partijiet għall kontribuzzjoni lill governanza tajba lejn id-drittijiet tal-bniedem ġrida kontra l-inugwaljanzi, tibdil fil-klima, eċetera, eċetera. Kif il-Kommissjoni ser taċċerta l-involviment ta' diversi azzjonisti involuti fostom il-Parlamenti Nazzjonali, Gvernijiet, Awtoritajiet Lokali, il-settur privat, il-soċjetà ċivili, fi tfassil tal-istrateġija. U raba, permettu li nesprimi ċertu tħassib dwar <coughs> il-potenzjali tal-overlaps L-iktar l-iktar dwar negozjati dwar il-partenarjat tal-ACP. Biex nkun konkret, kif il-Kommissjoni ħattan ċerta li jkun hemm konsistenza u nevitaw li niżviluppaw ċertu ofsa li jwastu għal xogħol doppju. Fl-aħħar, kollegi, il-koerenza tal-politika ta' żvilupp hija parti mill-obbligi fit-trattati tagħna wasal iż-żmien illi nresqu ċertu riżultati dwar dan nixtieq inkun naf kif intom se taċċertaw <coughs> illi tikkorporaw fl-istrateġija <coughs> il-koerenza tal-politika za' żvilupp. Aħna nistennew bil-ħerqa li naħdmu fl-imkien mal-Kommissjoni għanna bieġa xogħol kbira qoddimna, però għanna opportunità kbira wkoll. Ejjew nibdew bix-xogħol tagħna fl-imkien. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna kif għamil kummissjoni Juta Urur Bilajnen, jekk jogħġbok, onorevoli President, onorevoli membri tal-Parlament. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzjakom tal-istidentuni hawnhekk illum biex niddiskuti tali punt importanti fir relazzjonijiet bejn l-Ewropa u l-Afrika bħala strategija ġdida kifet fil-seduta tiegħi ħanamel l-almu tiegħi biex insaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew jiena qed nieħu gost illi nista' niddiskuti magħkom hawnhekk illum. U xemm iktar xira fl-ewwel diskors tiegħi din il-Kamra li niddiskuti ir-relazzjoni tagħna mal-kontinent Afrikan. Għandi għal qalbi l-esperjenza tagħkom, l-arfin, l-opinjonijiet tagħkom u nemmen li huma importanti għal suġġett daqshekk importanti. Fl-ewwel żjara tagħna lil mill-Ewropa, il-President von der Leyen morna l-Afrika. Esperjenzajna kontinent ta' żożija, b'ħafna konfidenza, potenzjal, iltqajna ma, ma, ma, ma parti li, li, li teħtieġ iktar iktar involviment di parti tagħna. Diġà wittejna triq għal bidla permezz tal-Alleanza għal l-investiment sostenibli għax xogħol appoġġjati mill-pjan tal-investimenti sostenibli u ksibna ċertu riżultati fi ftit żmien ċertu progress tanġibli. Issa nistgħu nikkapitalizzaw fuq dan kollu u nimxu iktar il qudiem Wasal iż-żmien għal kapitolu ġdid illi wassal għal bidla tagħna fir-razzjonijiet tagħna. U biex dan iseħ għandna bżonn strateġija ġdida komprensiva. Strateġija li tappoġġa l-potenzjal tal-Afrika. Governanza politiċi, politika, li qiegħda hemm biex issaħħaħ il-paċi u r-reżiljenza. Strateġija li taċċerta l-impenn u partenarjati strateġija illi iktar qiegħda tqiet l-Ewropa fil-kuntest eh, globali li tirrifletti din il kummissjoni Ġeopolitika u l-ambizzjoni tal-European Green Deal. Il-prioritajiet qabiċem li stipolajna fl-2017 jibqgħu validi sal-lum L-avviċarament tagħna mhuwiex illi nbidlu id-direzzjoni tagħna, però illi insaħħu l-affarijiet riżultati aħjar, riżultati aħjar. Il-karattru tal-istrateġija ħaj jiġi aċċertat mill-aġenda tal-2020 għal kapir sostenibbli il-ftehim ta' Pariġi, l-Istrateġija Ewropea tal-Ewropa Globali u l-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp u l-Aġenda 2063 tal-Unjoni Afrikana. Aħna ser naħdmu fuq l-iżvilupp uman, mobilità, l-migrazzjoni. Tematikament apparti li nindirizzaw sfidi klimatiċi nifokaw l-iktar fuq uh, digitalizzazzjoni, ugwaljanza bejn il-ġeneri, li huma kruċjali fl-iżvilupp, ma jistax ikun hemm żvilupp mingħajr governanza rispett għad drittijiet tal-bniedem, l-istat tad dritt u d-demokrazija bekk. Aħna ser nissoktaw fl-isforzi tagħna f'dawn l-ambiti fil-ġdida tagħna kontra għal paċi kontra l estremiżmu u għas-sigurtà. Fl-aħħar, aħna nixtiequ naħdmu iktar mill-qrib mal-partenarjat Afrikan tagħna fuq is-sistema multilaterali bażi tar-regoli li hija iktar u iktar qiegħda tiġi iddubitata il-priorità u l fil-mandat tiegħi hija li jiena naċċerta l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija li tappoġġa is-seta li tirrappreżenta ż-żożija, iż-żgħażagħ, żgħażagħ fosthom nisa żgħażagħ ukoll għandhom ikunu parti minn tal-istrateġija. Ix-xogħol fuq il-qafas diġà għaddej diġà beda sija fuq livell politiku sija fuq livell tekniku. Sa dan it-tant aħna ser nissoktaw u nibqgħu nisimgħu naċċertaw li jkun hemm iktar appartenenza tal-istrateġija Minnaħa tagħkom u anka mill-Istati Membri tagħna kif ukoll mill-Partenarjat Afrikan tagħna u s-soċjetà ċivili fosthom iż-żgħażagħ. Aħna ser ikonna laqa bejn il-kolleġġi EU-EU u laqa ministerjali f'Mejju. Iż-żewġ avvenimenti ser jipprovdu opportunitajiet ewlenin għad dialogu mal-Partenarjat Afrikan tagħna. Jiena ser mmur l-Afrika fi frar u Marzu biex nikkonsulta mal eh, kemm jista' jkun. Il-proposta Se tkun fuq l-aġenda tal-kulleġġ tagħna l-adozzjoni fil-bidu ta' Marzu. Dan se jkun il-bidu ta' ħidm iktar konkreta mal-partijiet interessati. President, membri onorevoli tal-Parlament, jena nisab ħerqan għal dan id-dibattitu u nisma li nisma l-opinjoniet ta'kom dwar dawk li taħsbu li huma prioritajiet għal sħubija imġedda bejn l-Afrika u l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Kummissarju, issa fissem il-PPE l-Onorevoli Bentela għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signor President, Kommissarju. Għalfejn għandna bżonn ta' strateġija ġdida bejn l-Afrika u l-Unjoni Ewropea. Għandna bżonna għaliex għall-ewwel darba qed naraw li nafusna bħala forza ġeopolitika u rridu għalhekk u l-SDGs meħabba l-immigrazzjoni, il-Green Deal, il-kummerċ ħieles, dawn huma żviluppi ġodda u l-istrateġija bejn l-Afrika u l-Unjoni Ewropea għandha tindirizza dawn l-affarijiet. Naħseb li huwa importanti li nużaw l kollha li għandna b'mod konsistenti. Irridu wkoll nitalmu mill-passat, ġifieri l-ewwel net irridu nifokaw fuq il-kummerċ ġust u nassiguraw illi it-taxxa tkun ġusta, irridu naraw inħarsu lejn politika ta' edukazzjoni, demokrazija, l-istat ta' dritt, miżuri ta' sigurtà, irridu nifokaw fuq l-irwol tan-nisa kif jistgħu jikkontribwixxu irridu nissiguraw illi kull persuna, kull ċittadin Afrikan ikollu Eh, prospettivi siguri fil-pajis tiegħu. Għanna bżon ta' responsabilta illi twassalna għal eh, benefiċċji reċiproki. Għanna bżonn ta' linji gwidi ċara għal kummissarju ġdid f'dan il-qasam il-PPE tkellem dwar il-viżjoni tiegħu u naħseb illi din tista' tkun utli għal din is-sħubija u sħubijiet futuri. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Bullman fissem l-SND għal minuta. Signora Kummissarju, kollegi, aħna kuntenti li qegħdin f'din il-pożizzjoni li qed naraw l-entużjażmu li inta tiġib għal il kwistjoni l-Unjoni Ewropea u l-Afrika huma msieħba aħna marbuta flimkien irridu nħarsu lejn il-futur flimkien inkella t tnejn ser infallu. L-aktar prinċipju importanti hu li sħobija tkun indaqs. Jiġifieri m'għandix tkun imminata minn interessi Ewropej jew nazzjonali fuq termin ta' żmien qasir trid tkun sħubija wkoll edukazzjoni tajba iva anki it-tfajliet għandhom eh, jingħataw edukazzjoni sabiex ikunu jistgħu jgħinu lil pajjiżhom, edukazzjoni għal kulħadd, impjiegi tajbin għal kulħadd diċenti, mhux mm, sempliċement kwalunkwe impjieg. Fl-Unjoni Ewropea u fl-Afrika wkoll. Aħna napoġġak f'din il-ħidma, grazzi. Grazzi issa fisem ir-New Europe l-Onorevoli Gerens għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Il-Kongo naraw li huma fej l-aktar u mitkellem il-Franċiż hemm ukoll il-Portugiż, il-Franċiż u l-Ingliż li huma popolari ħafna. L-Unjoni Ewropea hija l-ewwel sieħeb fil-kummer dak li huwa kummerċu fil-iżvilupp. Nistgħu ngħidu l-Unjoni Ewropea għandha ħafna rabtiet privileġġjati imma irridu noqogħdu attenti li l-status quo ma jkunx kontraproduttiv dak li għandna bżonn huwa li nkomplu nikkooperaw fil-politika sikurità l-iżvilupp l-ekonomija u kummerċjali. Hemm bżonn ikollna għanijiet ċari anki marbuta ma' skadenzi ta' ħin ġifiri rridu niftakru li fil-metodu ta' Jacques Delors li fil-disajnijiet l-Unjoni Ewropea eh, permettila li verament ikolla dan, eh, dan il-progress mal-kontinent tal-Afrika ma illum nafu li hemm kondizzjonijiet hemm ċertu kondizzjonijiet li jdependu mill-Afrikani mil stess, imma miċ-Ċina, ir-Russja u l-Indija li huma mdaħla fuq livell ekonomiku, politiku, umanitarju. Għalhekk irridu noqogħdu attenti aħna kif inkomplu mal-Afrika. Hemm bżonn li eh, naħsbu li l-Unjoni Afrikana jista' jkollha posta wkoll fil-Kunsil ta' Sigurtà tal-Ġnus Maquda. Nistgħu wkoll naħdmu flimkien fuq il-klima. X'qegħdin nistennew biex nibdow kooperazzjoni kummerċjali biex ikonna zona ta' kummerċieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana. L-Afrika trid tiżviluppa i bħala kontinent u il-mikrofonu tal-kelim jinqata. Grazie ħafna fissem l-ID l-Onorevoli Bill dal-Minuta. President, Sitzi ħafna, Signor President. Mish ħaġa kombinazzjoni li wara l-Brexit il-Renju Unit għamel summit bejn l-Afrika u pajizu. Ġifiri, sen eh, fid-dawt dan kollu se nitilfu aħna għax l-Ingliżi diġa qegħdin jimmiraw għajnejhom fuq dan il-kontinent hemm ir-Russja, ċina, l-Ġappun eh, għandhom għajnejhom fuqhom, ġifieri kien hemm anki eh, Justin Trudeau, il-Prim-Ministru tal-Kanada li mar eh, li tkellem ukoll fuq l-Afrika nafu li hemm fuq xiex naħdmu pereżempju il-sajt illegali, il-ftajim ta' dan it-tip. Imma dak li aktar l-inkwitana huwa l-urġenza tal-immigrazzjoni. tant hija importanti għax taffetwana b'mod dirett. Il-programm Erasmus nistgħu nistaw u koll eh, meta, meta niftħuħ ninkunu għedin u koll ndaħlu iktar eh, immigranti mill-Afrika un bil-ftejm ta' kotonu nafu li tlifna 10 snin Grazzi ħafna fissem il-Partit tal-ħodor l-Onorevoli Herzberger Fofana. Għal-minuta. Il-partnership bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika huwa bbażat fuq strateġija komuni, ġifieri l-kooperazzjoni ġdida eh, politika negozjata eh, tnejn indaqs fuq bażi indaqs Għalhekk għal din l-istrateġija eh, meta kien hemm is-summit Eh, fl-2017 bejn l-Unjoni u id eh, iddeċidejna x'kienu l prioritajt li kienu erba ta' azzjoni komuni mela l-investiment fil-persuni, il-governanza tajba u l-investiment fl-istrutturi għal żvilupp sostenibbli u anki mabba l-immigrazzjoni. Dan il-metodi ta' kooperazzjoni juru li aħna eh, ma bqajniex isna naraw l-Afrika b'mod paternalistiku bie biss imma naraw l-iżvilupp u l-aspetti ġodda ta' din l-istrateġija, din l-inizjattiva l-ġdida li għandha l-appoġġ tal komissjoni Ewropea tqajjem ċertu numru ta' mistoqsijiet. Kif se neqirdu il-faqar? kif se natu ftit lajt motiv għall-izvilup, kif se nejnu iż-żazax u n-nisa li huma 60% tal-popolazzjoni ta' dan il-kontinent fl-imkien. Grazzi ħafna fissem li sijar l-onorevoli Vinjevska. Grazzi ħafna, Signora President. Sinjuri, Signura Kommissarju, l-iktar l-għanna bżon hija strateġija ġdida tal-ACP għall-Unjoni Ewropea. Irridu eh, nindirizzaw l-immigrazzjoni minn dawn il-pajjiżi tal-Afrika u tal-ACP għax dawn iridu eh, żvilupp personali, edukazzjoni, għajxin diċenti, irridu nsibu tweġiba għal din mistoqsija. Il-żazax minn dawn il-pajjiżi xiridu l-iktar edukazzjoni. Ġifir l-aħjar investiment huwa investiment fl-edukazzjoni. Għax din dan huwa l-ostaklu li qed ixekkilna milli naslu għal eh, pajjiżi aħjar għandna nipprovdu aċċess għal self-żejr. L-Unjoni Ewropea għandha jkollha mekanizmu sempliċi li jippermetti li zaza li waqfu l-imprizi tagħhom fil-pajjiżi tagħhom u ma jridu jibnu il-ġid tal-pajjiż tagħhom. Grazzi ħafna. Grazzi. Fisem Gwe l-Onorevoli Urban Crespo għal-minuta. Grazzi ħafna. Sur President huwa ċar li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' strateġija ġdida għall-Afrika. Il-problema hi li rridu strateġija li tilħaq l-interessi tal-kumpaniji multinazzjonali u l-elit politiku u mhux qed naħsbu fl-SDGs u fl-interess tal-parti kbira tal-parti interessati fl-Afrika. Is-sigurtà, l-kummerċ, investiment, Din hija l-aġenda politika tal-Unjoni Ewropea. Dak li l-Afrika u l-Unjoni Ewropea għandhom bżonn hija relazzjoni għabbażi ta' drittijiet eh, umani, żvilupp sostenibbli u demokrazija. M'għandniex bżonn ta' għodot illi iservu biss l-interess tal-Unjoni Ewropea, rridu nbidlu l-affarijiet, rridu approċċ bażi ta' drittijiet, rridu nibdew bil-kummerċ ġust. U